li jkun hemm messaġġ waħdini, messaġġ maqut mhux biss mill-istituzzjonijiet Ewropej iżda anke mill-Istati Membri Ewropej. Grazzi. Grazzi Kummissarju, Eta President, id-dibattitu fuq il-każ ta' Ai Weiwei Maluq u ħanifutaw illum wara l-ofsenar eża kif nispiċċaw id-dibattiti fuq iż-żewġ każijiet l-oħrajn. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-projbizzjoni fuq l-elezzjonijiet tal-gvern eżiljat Tibetan fin-Nepal u ngħaddi l-kelma lis-sur Paxka. Grazzi Grazie, president, komissarju. Jien naħseb li l-koll qed naraw kif it-Tibetani qed jisiltu sabiex jigvernaw pajjiżhom stess. Id-Dalai Lama u l-Gvern eżiljat qed jippruvaw sibu soluzzjonijiet u negozjaw ma' ċiniż iżda fallow u mhux qed jitħarsu bħala imsieħba fl-istess pajjiż miċ-Ċiniżi iżda jitħarsu bħala ostaklu għacċina ċina li kolla kontroll fuq il-pajjiż kollu. Nepal tinsab situazzjoni diffiċli ħafna u ma tistax tinjora l-opinjonijiet tal-ġar kbir taħdejhom miċ-Ċina. Il-gvern ta' Nepal jaff fiċar min huwa l-imsieħeb globali fil-viċinat għan Nepal, min huwa ċina u għalek l-Europa tista' tagħmel passi simboliċi sabiex nesprimu l-opinjoni tagħna lill-Gvern tan Nepal iżda jekk tassow rridu nibnu l-affarijiet ta' taħt fuq avvantaġġ tat tibetani rridu nkomplu nitkellmu maċ-Ċiniżi għax huma l-iktar seta' politika b'saħħitha fir-reġun. Għalhekk bir-riżoluzzjoni tagħna rridu nindirizzaw lill-Gvern ta' Ċina. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Tanok. Għażux minuti. President, mill projbizzjoni mill tneħħija tal-monarkija fin-Nepal u l eh, gvern iżiljat Tibetan f'Katmandu rajna l-affarijiet sejrin iktar lar ir refugġati mhux qed jiġu permessi li jgħixu fin-Nepal li votaw għall prim Ministru u għall gvern li ġie elett u ġie eżiljat. Il-pulizija fin-Nepal eh, qed jirrispondu għal pressjoni minn naħa ċina u għalhekk iċ-Ċina provaw jagħmlu interferenza fil-pajjiżi sovrani fil-relazzjonijiet tagħhom u din hija tip ta' paranoja li għandhom fuq il-Tibet darba wara l-oħra Dalai Lama li huwa l-mexxej spiritwali Tibetan saħaq li qed jitlob awtonomija totali u mhux indipendenza t-Tibet. U għalhekk nittama li r-rappreżentant li mhux qed hawn illum tqajjem dal-kwistjonijiet maċ-Ċina u anke man-Nepal li il-demokrazija tinżamm grazzi għal flejjes tal-Unjoni Ewropea forma tajnuna finanzjarja. U għalhekk irridu nkomplu nejnu l-nies koraġġużi u li għandhom Eh, rida kbira u jesperazzjoni għalina l-Ewropej li qed ikomplu għaddejn. Iżda għandha tikseb ispirazzjoni mill-Indja l-ġar lejn in-nofsinhar flok li dittatura li ġeja mill-tramuntana, ċina. Nittama li demokrazija tkun il-normalità fl-Azja kollha. Thank you, Mr. Tanok. Grazzi, Sur Tanok. Għazajt minuta u nofs. Naf, naf li għandek żewġ minuti, iżda żajt minuta u nofs u darboħra li kollok ċans titkellem l-ek nofs minuta jgħet il-President. Il-senjura Lichtenberger. Grazzi, President, kollegi. Jider li mux bizzejiet li tpoġġi pressjoni fuq il-kultura tibetana minn ħata ċina minn żmien tal-Lop Olimpiku fl-2008 rajna li dawn l-affarijiet komplu jizdidu u jmurru għallar. Ma kienx hemm l-ebda progress fir-reġun iżda qed nisimgħu pressjoni minn naħa minn barra biex laqqas jkunu jistgħu jeleġġu lill parlament eżiljat tibetan jew qed jagħmlu l-ħajja diffiċli kemm jista' jkun għalihom. Rajna l-bosta snin issa li hemm pressjoni enormi fuq in-Nepal għal refuġati konċernati anke fir-rigward ta' dritt tal-Tibetani li votaw qed naraw pressjoni sħiħa. Irridu nżguraw li l-Unjoni Ewropea Titallem minn dawn l-affarijiet u toħroġ konklużjonijiet ċari. Ċiniżi jagħmlu pressjoni anke fuq il-partit eh, ugwali fin-Nepal eh, ġemellat ma'ċina, u qed naraw li n-Nepal qegħdin jissottomettu ruħom għal din il-pressjoni u għalhekk irridu nippruvaw niġġieldu dan il-fatt. Grazzi, issa Sinjura Ojoland. Grazzi, President. Hemm tliet punti li xtaqt insemmi fir-rigward l-emendi tal-alde għal din riżoluzzjoni. L-ewwel nett, il-ġustifikazzjoni l-emendi hija bażati fuq l-okkupazzjoni tat-Tibet fuq il-minnaħa ta' Ċina u pruvaw jeżiljawhom lejn in-Napal. Rajna l-proibizzjoni tal-elezzjonijiet tal-gvern eżiljat Tibetan, iżda ma tistax neħħija mill-kuntest vis-a-vi l-istatus ta' Tibet. It-tieni net, Minaj referenza għall-okkupazzjoni ta' Repubblika Popolari ta' Ċina li tibetani u li hija l-kawża għalet namlu pressjoni fuq Nepal nistgħu nibdew nitkellmu dwar l-ewwel gwerra dinjija mingħajr ma nsemmu l-qtil ta' Franz Ferdinand. U fl-aħħar, Sur President, hemm talba biex ikun hemm awtonomija tifsira ta' vera għat-Tibet u hija l-unika proposta kostruttiva li l-Parlament Ewropew jista' jagħmel sabiex nivitaw li l-affarijiet jerġgħu jirrepetu ruhom bħalma rajna fil-każ ta' Tibetani fin-Nepal. Grazzi. Is-Sinjura Geringer de Odenberg. Ikkeġoba. Grazzi ħafna, President. F'pajjiżna għanna ħafna esperjenza fir rigward il-gvernijiet eżiljati bejn l-1993 u l-1990 kena bosta President u ministri eżiljati. Madana kollu fil-Polonja komplejna nġildu nisiltu kemmi fil-ħuwa demokrazija u fl ħar konna ta' suċess. Fl-1989 kienem stat ġdid demokratiku pollak li twilet. U illum ir-Repubblika Federali tan Nepal edha qoddim bidu ġdid. Hemm kostituzzjoni ġdida li ħad twaqqaf nar 28 ta' Mejju u tkun ta' ħasra kbira jekk in-Nepal ikomplu jimxu lejn din is-sitwazzjoni li ħadu u jikomplu jillimitaw id-drittijiet tat Tibet u jagħmlu l-ħajja diffiċli għat-Tibetani fin-Nepal li jieħdu sehem fil-elezzjonijiet reċenti. Naħseb li dan huwa ksur ċar ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea tagħmel l tagħha sabiex tinneutralizza l-pressjoni ġejja miċ-Ċina u aħna rridu nippermettu tibetani fin-Nepal biex ikollhom dritt tal-vot li eh, jinġemaw u anki ta' assoċjazzjoni biex bekk eh, kollhom l-istess sitwazzjoni bħal Polonja biex il-gvern fin-Nepal ikompli jaħdem favur tibetani. Grazzi. Sur Aringer, issa l-Onorevoli Mann. President, nar 28 ta' Marzu, 80.000 eh, ziljat Tibetan ħadu sehem fl-elezzjoni ta' Prim Ministru ġdid u Parlament ġdid eżiljat. Il-grupp eh, inte kien prezenti u jiena fi Svizzera rajt dak li seħ, dawn kienu elezzjoni ġusti u miftuħa. U l-unika każijiet li seħħaw fin-Nepal kienu il-membri ta' sigurtà u membri oħrajn li xeklu ehm, elf tibetan 10.000 tibetan mill-li jihdu sen fl-elezzjonijiet. Et naraw bosta drabi u darba wara l-oħra fejn iċ-ċina et jalqu kaxxi tal-voti u postijiet tal-voti jew jikkonfiskaw kaxxa tal-voti. Irridu niżguraw li l-gvern fin-Nepal jista' jgarantixxi l-libertà tad-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni tibetani. Is-servizz tazzjoni esterna tal-Kummissjoni trid biex ikun hemm il-binja ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Issa jkollna gruppi il-persuni fil-gruppi fisem il-gruppi politiċi is-Sinjura Bazescu l-ewwel. Grazzi ħafna, President. Il-proibizzjoni fuq l-elezzjonijiet għal gvern eżiljat Tibetan fin-Nepal n-dubetaw fuq il-kustjoni ta' dritti tal-midnem f'pajjiżhom u nixtieq nisħaq li membri minoritari fin-Nepal organizzaw sistema fej jistaw ħadnu d-demokrazija. Wasal iż-żmien li Nepal issa juru li demokrazija tagħhom taħdem, mhux internament biss iżda anki internazzjonalment. U dan huwa dejjem aktar importanti għaliex jista' jkun hemm il-Kummissjoni Elettorali li tibat il-voti sa' April biex dan jiġi l-elezzjoni tiġi validata. Aħna rridu nistabilixxu il-kwistjoni ta' dritti tal-bniedem f'pajjiżhom li huwa utli sabiex bekk ikollna politika tal-viċinat effettiva. Missur Artenis fisem l-SND. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να αγωνιστούμε για τα... Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, Signuri. Aħna irridu nġildu għadrittijiet umani. Mux biss fil pajjiżi fil-qrib, mux biss fl-Afrika ta' fuq Neħtiġu politika li hija konsistenti lejn gvernijiet illi ma jirrispettawx id-drittijiet umani. Is-Sur Verhofstadt qal li aħna ipokriti f'ċertu sens u għandu raġun. Xi kultant huma konsiderazzjonijiet kummerċanti illi huma importanti għal preżempju ftehim tal-Merkosur aħna qegħdin nissagrifikaw 11% ehm, tas-settur agrikolu imma u ukoll qegħdin nissagrifikaw il-bdiewa. U ovvjament il-Kummissjoni taħti hawnhekk taħti għaliex ovvjament il-Kummissarju mhuwiex qed iqis mm, linji ta' politika oħrajn l-etati Iżda rridu nħarsu id-drittijiet ta' dawn ir refugġati mit-Tibet u l-Unjoni Ewropea trid tisħaq dan il-fatt kull fejn tista' Din mhijiex kwistjoni għal baronessa Ashton iżda wkoll għal kummissarju de Gucht. Issa l-Onorevoli Grisbeck għall-Alde. Grazzi President, kollegi. Il-Gvern Ċiniż għal bosta snin kien qed jagħmel pressjoni fuq in-Nepal u n-Nepal min-naħa mbagħad ma kienx qed tagħti drittijiet lit Tibetani. Dan jmur li lim il-kwistjoni tal elezzjonijiet għaliex għal diversi snin il-gvern ta' Nepal taħt pressjoni tal-autoritajt ċiniżi eh, għamlu restrizzjonijiet fuq il-libertajt ta' espressjoni ta' dawk li jiexu fil-pajjiż. kienem arrest kien hemm persuni ġew arrestati ma kienx u koll kremazzjoni fuq dawk li għamlu protesti u persuni u koll li farres farrest domiciliari u danu jidja situazzjoni ta' Tibetan li din jiexu fil-Nepal. Allura irridu nikkondannaw bil-qawwa dawn l-azzjonijiet repressivi kif ukoll il-vjolazzjonijiet illi hemm fuq id-drittijiet umani f'dak il-pajjiż. U għalhekk aħna nitolbu lil Nepal illi twaqqaf eh, dan it-trattament ta' dan il-poplu u sabiex jirrispettaw id-drittijiet eh, umani tagħhom. Eh, Nepal sista dem kien pajjiż fejn it-Tibetani setaw imorru, iżda issa madomx siguri bħala rifugġati. Grazzi issa għanna l-Onorevoli Romeda i Rueda fl sem il-ħodor Grazzi, jiena wkoll naħseb li d-dissidenti eh, f'Katmandu wkoll ma setaw jivvotaw minħabba l-pressjoni taċ ċina. Din hija xi ħaġa li nikkundannaw il-pressjoni li hemm fuq in-Nepal ifisser li dawn ir refugġati eh, m'għandhomx id-drittijiet li għandhom ikollhom skont eh, liġijiet nazzjonali. Din hija xi ħaġa li nikkundannaw U aħna u koll kħazbin ħafna, mux biss dwar dawn il-fatti, iżda u koll dwar il-fat li ċina qed twaqqaf pajjiż illi jgħin mill-aspett umanitarju poplu ieħor. Ir-rappreżentant oli tal-Unjoni Ewropea bid-delegazzjoni tagħha fi Katmandu għandha tagħmel monitoraġġ fil-qrib tas-sitwazzjoni. Jiena nifhem illi fis-sitwazzjoni attwali ma nistgħux nistennew aktar. Il-pressjoni ta' ċina hija xi ħaġa li bdu niġġieldu kull mezz possibbli jekk ma nagħmlux dana issa meta niftu dialogu magħhom allura naħseb illi qatt mhux se naslu biex nagħmluha din il-ħaġa. Grazzi ħafna lis sur Romeva. Issa l-Onorevoli Tavares fisem il-Gwe. Grazzi ħafna, President. Diġà sitwazzjoni ħażina li t-Tibetani ma nistgħux jiddeterminaw il-ħajja tagħhom fit-territorju tagħhom iżda minkejja dan. Għatem situazzjoni fejn lanqas ma jistaw eh, lanqas ma jistaw jitu mbagħad id-drittijiet tagħhom meta huma jinsabu mbagħad fi stat ta' ażil. Argument li smajna dwar eh, il-kritiċi tal-Tibetani eh, kienet illi ovvjament jitfaw il-ħtija fuq id dalajlama Lama. Issa, issa għanna resistenza li tissir aktar demokratika. U għallura irridu nikkundannaw situazzjoni fejn fin-Nepal fejn hemm tant Tibetani elezzjonijiet demokratiċi ma jistawx jiseħħu. Iżda punt li xtaqt li nifwonek, ħafna drabi il-gvern tagħna huma minn quddiem illi jċedu għal gvern Ċiniż. sabiex huma jkunu jistgħu jinoġbu ma' dawn il-mexxejja Ċiniżi. Probabilment il-gvern tan-Nepal xtaq jagħmel l-istess ħaġa. Allura jekk irridu nħeġġu dan il-gvern biex iġibruħu aħjar, allura jeħtieġ li hawnhekk nibdew eh, nitolbu lill-gvernijiet tagħna illi juru aktar kuraġġ meta jitkellmu l-awtoritajiet Ċiniżi. Grazzi. Suppost għanna l-onorvoli Kovac fuq il-lista, pero minix qed nara prezenti eh, fil-kamra, allura nisimaw lill-Sinjura Makovej. sub presiunea guvernului chinez autorităile nepaleze au împiedicat circa douăzeci eh, l-autoritajiet ċiniżi qed jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet ta' Katmandu u dan ifisser repressjoni fuq 20,000 Tibetani li ma jistgħux jivvutaw għal Prim Ministru li għad f'eżilju. Dan huwa ksur għad drittijiet u ksur mhux biss fuq livell komunitarju iżda eh, fuq il-livell eh, tal-individu. U aktar ma jkun hemm demostrazzjonijiet, aktar l-awtoritajiet eh, jixtiequ mbagħad juru s-saħħa tagħhom. Is-sitwazzjoni saret iktar u iktar serja għaliex it-Tibetani m'għandhomx dan id-dritt li votaw u l-gvern tan-Nepal jipprova uh, situazzjoni ta' biza. Iżda dana ma jaħdimx. Jiena nixtieq li l-Unjoni Ewropea titkellem fisem il-Parlament u li eh, l-opinjoni tagħna tiġi riflessa meta nitkellmu mal l autoritajt tal-pajjiż. Catch the eye issa. L-ewwel kellima. President, il-pressjoni li ċ-Ċina tamel fuq il-gvern Tibetan fl-eżilju issa u wasal uċċata tiegħu issa ma nistax ikun hemm elezzjonijiet għall gvern fl-eżilju hemm il-pressjoni taċ ċina u l-pressjoni biex ikun hemm din il-politika ta' ċina waħda. din ir-raġuni ir-refuġjati Tibetani huma taħt kontroll sħiħ fin-Nepal anki jekk il-resoluzzjoni titkellem dwar situazzjoni tal-elezzjoni, din hija wkoll kwistjoni ta' situazzjoni fejn iċ-Ċina ħadet il-kontroll tas-sitwazzjoni, allura rridu naraw il-gravità tal-politika taċ-Ċina. Irrid ikonna politika tal-leħen wieħed maċ-Ċina. Grazzi, Sur Kelly issa. Sur President, jina ma konċ nagħmel intervent iżda id dalai Lama eh, se jżur pajjiżi nhar il-ħamis u se jitkellem fil-kostituenza tiegħi tal imerik U ovvjament se jitkellem dwar din il-kwistjoni u kwistjoni oħrajn ukoll. Il-imġiba tal-Gvern ta' Nepal illi fil-konfiska tal-kaxxi tal-votazzjoni għax għadan ikkundannaw. U speċjalment dak li ġara f'Katmandu u din il-ħaġa tagħmel is-sitwazzjoni għar u għar u 10.000 eh, vot ma setawx jinaddu. U għallura aħna fl-Unjoni Ewropea irridu nesprimu b'mod unanimu leħenna biex namlu pressjoni mhux biss fuq in-Nepal iżda wkoll fuq iċ-Ċina sabiex eh, jkun jistaw jifhmu aħjar is-sitwazzjoni ta' Tibet u anki ta' Dalai Lama. U nixtieq ngħid ukoll li aħna se nilqgħu Dalai Lama daqskemm aħna l il ilqaw lill-President Obama tal-Stati Uniti u r-Reġina, grazzi. Grazzi l-Sur Kelly, il-Sur Repo issa. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Id-dritt l votazzjoni hija huwa dritt rikonoxxut madwar id-dinja, din hija kwistjoni tal-preservazzjoni tal-poplu Tibetan u l-kultura tiegħu huma għażlu il-mexxej tagħhom u dan joħodna lura 2009 u l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea li tajt li aħna ninkoraġġixxu drittijiet umani u allura jeħtieġ li nkunu konsistenti nappoġġaw din il-politika tagħna stess. Waċċar li n-Nepal għandu ħafna pressjoni miċ-Ċina u tiċċedi għal din il pressjoni. Allura din fakru dwar drittijiet umani internazzjonali li firmaw u li joffru dawn id-drittijiet li tibettani. Grazzi, Viċi President tal-Kummissarju tal-Kummissjoni, Sir ċissa. Kif taf, Sur President, madwar 20.000 Tibetan li jgħixu fin-Nepal. Dawn għandhom il-libertà ta' attività ekonomika, għandhom id-dritt lejxi fi Nepal u sa' issa wkoll kellhom spazju politiku wkoll kol eh, biex jiddeċiżu dwar il-ġejjini ta' Tibet. L-elezzjonijiet tal-20 ta' Marzu kien avveniment importanti ħafna l-komunità li lim tibet u kien ifisser ukoll pass sinifikant il qoddim għal proċess ta' riforma daw dan skont il-viżjoni ta' Dalai Lama l rwess saħna ħana sew imħazbin illi l-autoritajiet ta' Nepal issa qegħdin eh, jagħmlu kontroll sħiħ fuq il dan il-poplu u fil-fatt f'Marzu aktar minn 20,000 Tibetan twaqfu milli votaw mill-autoritajiet ta' Nepal din mhix l-ewwel ġerba li dan it votazzjoni fit-3 ta' Ottubru sena l-oħra kienem u kol azzjoni mill-autoritajiet ta' Nepal illi u kol ħatfu kaxi tal-votazzjoni u għalqu il-siti ta' votazzjoni ta' Tibetani. L-Unjoni Ewropea bid-delegazzjoni ta' Katmandu l-ambasċati tal-Istati membri edin eh, jimmonitorjaw dawn il-situazzjoni, din il-situazzjoni flimkien mal-komunità Tibetana u mal-gvern. Aħna tal-fema li refugġati tibetani għandhom jeżerċitaw id-drittijiet ta' libertà u assoċjazzjoni u dana skont il-regoli internazzjonali ta' drittijiet umani dan irid jiseħ mod illi jippermetti implementazzjoni mingħajr xkil ta' dawn id-drittijiet umani. L-aċċess għat territorju tan Nepal għandu jinżam u l fdejim illi ġie mfassal mal-gvern ta' Nepal kif ukoll mal-Kummissarju għal refuġati fġiġi onorat dawk li jaslu eh, lejn Katmandu u li twaqfu mill-autoritajiet għandhom eh, jgħaddu għal kur eh, taħt il-ħarsin tal-UNHCR. Dawk illi huma rekonoxxuti bħal refuġati għandhom jingħataw reġistrazzjoni xirqa mill-gvern tan-Nepal. L-Unjoni Ewropea se tkompli tqajjem dan il-punt mal-awtoritajiet u tkompli il-kontroll u l-monitoraġġ tagħha fuq l-iżviluppi fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi lilek, Sur Kommissarju, bekk nalqu dan id-dibattitu il-votazzjoni isseħ wara li nispiċaw it-tielet u l-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda tagħna. Issa ngħaddu għall-aħħar punt, sitwazzjoni fiż-Zimbabwe, nisimgħu l-ewwel